Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Sessjoni miftuħa, il-minuti tal-sessjoni tal-bira huma disponibli, hemm xi kommenti fuq dan. Jider illi m'hemmx mela minuti huma dotati. Issa il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa fuq il- drittijiet tal-bniedem u naddu għall-ewwel kelliem is-sortira għal żewġ minuti.